Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Grazzi ħafna kollegi, ħalli nibdew il-seduta tal-vot. L-ewwel rapport ir-rapport Val Karsel Siso. Ħantikom ftit momenti biex issibu postkom. Eine namentliche Abstimmung. Anna votazzjoni nominali. Herr Kollege Dartmouth. Lord Dartmouth. Uh, Mr. President. Sir President, jiena ma nafx kemmu sew illi aħna nifirħu l-ex president tal-Kommissjoni Barroso eh, għal uh, ħatra tiegħu eh, fiħdan Golden Sachs. And also to express u anki biex nesprimi tħassib tiegħi li l-pensjoni tiegħu bħala ex-president tal-Kommissjoni uh, eh, donna mhix bizzejiet